kollu iseħ, grazzi. Grazzi l-onorevoli Don. L-onorevoli Schulz għal ħames minuti minn Herr President, meine sehr geehrten... Grazzi ħafna. Signori, il-Parlament Ewropew i-prepara laqta l-Kunsil għal waqt krizi da' serja gravi din hija laqgħa tal-Kunsill Storika. Irdu nieħdu deċiżjonijiet storiċi dwar il-futur tal-Unjoni. Jiena rajt sentenza interessanti f'Gazzetta Ġermaniża din il-ġimgħa. Naqqas ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea għaliex m'hemmx fiduċja fl-Unjoni Ewropea li se ssib soluzzjonijiet għall problemi ċittadini tal-Ewropa ma jifdawx fl-Unjoni Ewropea. Għaliex huma ma jridux jafdaw lill gvernijiet tagħhom biex jisibu soluzzjonijiet għall problemi tagħhom. Aħna qegħdin fi kriżi serja ħafna, kriżi ta' fiduċja fil-proġett Ewropew. Ovvjament però inti mbagħad ikollok tiffaċċja l-kriżi li inti jkun ħaqek tiffaċċja. Dawn huma problemi li l-ommana ħafna żmien. Il-kwistjoni hija kif ser nittrattawhom mod b'saħħti u b'mod dajjef, għandna l-kuraġġ jew inkella aħna sempliċiment eh, ser ser inċedu. Dan jista' jkun wieħed mill-iktar messaġġi mhux popolari li tibgħat lill-Ewropa bħalissa iżda ser ikolli ngħid dan kollu għaliex naħseb li qed nagħmel sew. Aħna m'għandniex bżonn inqas Ewropa, għandna bżonn iktar Ewropa. Għandna bżonn iktar kuraġġ, u iktar riżorsi Ewropej biex inkunu nistgħu nerbu din il-kriżi. Issa għalfejn għandna bżonn ta' iktar Ewropa. Hemm żewġ affarijiet hawnhekk waqt dan il laqgħa din laqgħa tal kunsill Kapit ta' Statu Gvern irridu jietu kontroll tal-Istat. Nidu kontroll mill-ġdid tal-Istat. U ma mhijiex qed jieħdu deċiżjonijiet kollha waħedhom f'din id-dinja li qegħdin ngħixu fiha. Hemm wieħed u tletin negozju li għandhom dħul ikbar mill-GDP annwali totali ta' pajjiż medju tal-Unjoni Ewropea, per pereżempju l-Polonja. Ġifieri hemm CEOs li huma b'saħħithom daqs kemm hu b'saħħtu il-Prim Ministru Pollak u qed jieħdu deċiżjonijiet importanti. Hemm kwistjonijiet oħrajn li nistgħu niddiskutu. Kull meta laqgħa tal-Ekofin tkun ġejja jew inkella jkun ġej tkun ġejja laqgħa ta' kunsill wieħed jew tnejn jew tlet aġenziji tar-rating. Ikkazbru dak li kun ser isir f'dawn il-laqat. Allura għalfejn qed jagħmlu hekk, min min ħallasom lil dawn l-aġenziji tar-rating biex jgħidu dawn l-affarijiet li qegħdin jgħidu? għalfej qed jagħmluha. Dawn il-proposti qed jiġu mħallsa minn xi ħadd u il-kapiet ta' statu gvern jrid ikollhom il-kuraġġ biex jerġgħu jiksbu l-kontroll fuq eh, dak kollu li qed isir, dawn il-biżgħat li qed jinixterdu u mhux ser jagħmlu hekk, mhux ser nexxilhom hekk kulħadd però jaħdem għal rasu. Illum l-Ewropa għandha 7.8% tal-popolazzjoni dinija huma 27 stat. U l-istatistika tgħid li sal-2050 dan ser, din ser tkun biss 4%. Il-96% mhux se jisimgħu dak li għandha xi tajt l-Ewropa. L-ekonomiji mexxejja ta' din il-pjaneta mihomx se joqogħdu jistennew l-Europa biex jiddeċiedu mux se għod jistennew l-Germania jew l-Malta tiddeċiedi le aħna rridu niprivaw nejxu u nimxu l-qoddim weħidna għalix mux se jirnexxina nissopravivu jekk mux se namlu hekk. Irridu naraw se namlu fi rigward tal-politika monetarja, ekonomika, finanzjarja, kollha flimkien, il-koll flimkien. Irrid ikollna rrieda bejnietna li nkunu l-ikbar ekonomija fid-dinja u nista' nkunu ta' suċċess biss jekk nkunu udin għabbażi ta' solidarjetà. Aħna rridu fl flimkien u dan jfisser li l-finanzjament mhix biss eżempju taxxa iżda hija eh, taxxa eh, ta' valur miżjud, pereżempju jina mur nixtri Eh, nixxi xi ħaġa, jiena nħallas it-taxxa u għal daqstanz għandna bżonn il-Financial Transaction Tax. Dan kollu qiegħed qudiemna fuq dokumenti tagħna. Irridu nagħmlu hekk u naqdu lill ewropa Mhux noqogħdu niġġieldu pajjiż kontra pajjiż. Aħna jew ser naqdu lill ewropa kollha flimkien jew inkella l-unifikazzjoni tal-Ewropa ser tkun fi periklu kbir jekk tfalli l-Unjoni Ewropea bħala proġett transnazzjonali biex tassigura eh, li jkun hemm benesseri jekk din ser tfalli ser Allura, sinjuri, mhux biss eh, unjoni politika ser tfalli. Iżda, ser naslu f'sitwazzjoni gravi ħafna. Id-difiża tal-Ewropa mhijiex biss kwistjoni ta' summit,